Issa naddu għal votazzjoni. Għan votaw fuq seba mozzjoni ta' riżoluzzjonijiet fuq is-sitwazzjoni ta' Kuba. Għan jihdu il-mozzjoni konġunta ta' seba gruppi politiċi. Min jixtieq jitkellem jekk jogħġbu sur Goebbels. Monsieur le Président, je vous prierai d'att... Sur President, nista' nistaqsi biex nistennu xi ftit minuti għaliex hawn ħafna kollegi li weħlu fil-liftijiet. Xaħat kellu l-ideja brillanti li iġeddet il-liftijiet fil-ġimma tal-plenarja fi Strasburg, fi Strasburgu. Memx ġimma toħrajn li setaw għamluħ dan il-xol. Si, onorevole Goebbels. Iva, sur Goebbels. Iva, Dġa għaddew ħames minuti minn du suppost bdejna, un allura jider li nistaw nibdow bil-votazzjoni issa. Grazzi. Nibdow l-emenda numru 2 mill-grupp GUE u e nistaw nibdow bil-votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Tutti. Kulħadd kellu l-opportunità jivvota, il-votazzjoni magħluqa. Un po' Così voto anch'io. Il-votazzjoni miftuħa, għada miftuħa, jgħid il-President. La votazione chiusa. Il-votazzjoni maluqa. L'emendamento è respinto. Il-Maddiċ. L-emenda tlieta, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa.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 Il-paragrafu 10 approva. Paragrafu 10 għadda. Issa l-emenda wieħed votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Avete votato tutti? Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. L-emendamento è respinto. L-emenda ma' Naddu issa għandu votazzjoni tal-rezoluzzjoni konġunta votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Avete votato tutti? Kulħadd vota? Votazzjoni magħluqa. Con una larghissima maggioranza maggioranza wiesa ħafna il-rezoluzzjoni konġunta approvata mela l-oħrajn jaqgħu. Nifraħ il-dak kollha li għamlu xogħol siwa ħafna fuq din ir-riżoluzzjoni. Il-punt li jmiss hija żewġ abbozzi ta' riżoluzzjoni fuq l-iżvilupp ta' teknoloġiji ta' livell baxx ta' karbonju. U nistgħu nivvutaw fuq il-mozzjoni ta' riżoluzzjoni ta' tliet gruppi politiċi. L-emenda 14 dawk favur jollu jdejhom. Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Issa l-emenda numru 7, dawk favur jew l-idejhom kontra astenzjonijiet maddiċ. L-emenda 15, dawk favur jew l-idejhom kontra astenzjonijiet maddiċ. L-emenda 8, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Avete votato tutti? Kulħadd ivvota, Emenda maddiċ. Emenda disa dawk favur kontra. Astenzjonijiet, mela maddiċ, emenda numru disa maddiċ. Issa, vot nominali fuq emenda 10. Le, il-ċerri skuza ruħu emenda 4. Votazzjoni miftuħa fuq emenda numru 4. Kulħadd ivvota, votazzjoni maluqa. Emenda 4 għaddiet. Paragrafu 14. Em, vot maqsum, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Paragrafu 16, emenda 10, vot nominali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Amenda għaxa ma Issa se nivutaw fuq emenda 11 dawk favur kontra astenzjonijiet ma Issa se nivutaw fuq emenda 5 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. L-emenda 5 l Emenda 16 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Issa emenda 17 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Emenda 19 dawk favur kontra, astenzjonijiet, eja nikkontrollaw il-vot. Votazzjoni miftuħa fuq 19. Avete votato tutti, la votazione... Kulħadd ivvota votazzjoni malluqa. Emenda 19 għaddiet. Emenda 6 dawk favur kontra, astenzjonijiet, maddiċ, emmen, il-votazzjoni nominali fuq emenda 18, votazzjoni miftuħa, Kulħadd ivvota, votazzjoni maluqa, emenda 18 maddiċ, emenda 12 dawk favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda numru 1 favur kontra astenzjonijiet għanna bżon votazzjoni miftuħa fuq emenda numru 1. Kulħadd ivvota votazzjoni maluqa. Emenda għaddit 312 eh, favur, emenda 2, eh, votazzjoni nominali fuq emenda numru 2, votazzjoni miftuħa. Kulħadd il-voto votazzjoni magħluqa. L-emenda 2 maddiċ. Emenda 13 favur, Jekk joġobkom tridu turu jekk intkom favur daw kontra astenzjonijiet għaddiet. Emmenda tlieta, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Emmenda tlieta għaddiet. Issa se nivutaw fuq id-dokument kollu kammu votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni maluqa. Għalek maġġoranza għad għaddiet u l-oħrajn jaqgħu nixtieq nifraħ lil dawk li ħejew la bozza realizzazzjoni issa nistgħu nimxu hemm talba l-mikrofonu iva le mela komplu. Issa naddu għal punt li miss abbozza r-rezoluzzjoni fuq eh, dizastri naturali kbir fir-reġjun autonomi ta' Madeira u l-effetti ta' tempesta x'Sintja fl-Ewropa. Issa se nistudjaw il rezoluzzjoni konġunta minn ħames gruppi politiċi. Due emendamenti al paragrafo 3, 4, emendamento 6. Zewċ emendi għal paragrafi 3 u 4. Emenda 6 dal farvur 6 kontra 6. Astenzjonijiet, mandiċ emenda 5. Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Emenda 10, votazzjoni nominali fuq 10, votazzjoni miftuħa, kullħat vota, votazzjoni votazzjoni magħluqa. Emmenda 10 maddiċ, emmenda 7, votazzjoni nominali fuq 7, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, nagħlqu l-vot issa. Emmenda 7 maddiċ. Emmenda 11 ġiet irtirata, 8 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Nalqu il-vot issa u emenda 8 maddiċ. Emenda 12, votazzjoni nominali fuq 12, votazzjoni miftuħa fuq 12. Kulħadd ivvota. vota Votazzjoni magħluqa. Emenda 12 ma ddiċ, emenda 13, dawk favor 13. Kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda 9, favur. Kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda se nikkontrollaw il-vot fuq emenda disa. La votazzjoni è chiusa. Nalqu l-vot issa, nalqu l-votazzjoni u emenda disa maddiċ. Niskuża ruħi hawnhekk kelli zball. Issa nixtieq li nivutaw fuq emenda numru wieħed dawk favur. Kontra Astenzjonijiet maddiċ, emenda nejn votazzjoni nominali fuq 2, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 3, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, Votazzjoni maluqa. Tajjeb. L-emenda eh, maddiċ. Emenda erba dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa la bozz ta' rezoluzzjoni, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Issa maġġoranza rezoluzzjoni għaddit grazzi nixtieq nirringrazzjakom għalhekk il-proposti l-oħra jaqgħu sa nistgħu ngħaddu għal dekorazzjoni jew l spjegazzjoni ta' vot. Al kollega Mikola